dan il-punt unaddu għal dak li jmiss. Fuksur tal ġitti um, ta' bniedem u stat ta' dritt. Nibdew bil kasta Kambodja u l kasta ta' Kemsoka. L-ewwel kellim uh, huwa l-Onorevoli Loħ Bilar. Grazzi ħafna, President. mill-elezzjoni ta' ġun ta' ġunju kien hemm kwestjonijiet kbar fil-Kambonja, Sitwazzjoni skalat f'Awissu bil- eh, bil-kas ta' kem soka li nbat il-ħabs u attakki fuq ċerta organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili. Aħna mħazbin li s-situazzjoni ħad kompli tmur għall-ar. Għanna bżon resistenza internazzjonali u għanna bżon li tiġi applikata pressjoni internazzjonali. Ġin kella il-gvern ta' Kambodja ħaj kompli opprimi lil dawk li għandhom opinjoni differenti mill taħħom u dawk li kritikawhom għandna bżon noqdu attenti eh, li dawk li opponu l-gvern li qed isofru jekk eh, dir repressjoni tkompli l-Unjoni Ewropea għandha tirrifletti fuq il-pożizzjoni tagħha mal-Kambodja. Martin fi 1 minuta. Grazie, kalem nimmes, su David Martin. President, President, sadly in recent months we've seen a serious deterioration. Grazie, l-aħħar xhur rajna iggravar ta' drittijiet tal-bnidem fin-nofsinhar tal-Asja. Fil-fatt hemm żewġ urġenzi. Il-Kambodġa mhix ta' eċċezzjoni hija importanti li jkun hemm valuri fundamentali pa' demokrazija, l-istat ta' dritt u libertà ta' espressjoni li qed jiġu attakkati jiena nixtieq li l-priġunieri politiċi jinħelsu sabiex il-partiti politiċi, speċjalment l-oppożizzjoni jkunu jistgħu jemesċu kampanja fid-dawl tal-elezzjoni tal-2018 sabiex ikun hemm elezzjonijiet ħielsa aħna rridu intu għam 400 mil aħna tintu għam preferenzi miljoni u miljoni aħna komunità ta' valuri u nixtu nipromovu dawn il-valuri fil-pajis grazzi Danke. Die nächste Rednerin ist Frau Verfasserin Marie-Christine Bergier für eine Minute. Grazie, signora. Essa Marie-Christine Vergier. Grazzi, Signora President. Il-Kambodja u għuħħġ minn dawk il-pajizi fejn il-Parlament ilu semmi violazzjonijiet dwaru. Nixtieq nitkellem dwar dawn il-ksura il-korruzzjoni fil-Kampodja taf anki l-preżenza ta' bosta multinazzjonali Ewropej u l-involviment tagħhom. Eluf eluf ta' nies involuti, ċaqliq ta' persuni, miżerja inutli. Hemm repressjoni illi tafas fuq min jipponta subajħa lejn l-iżball li tiġġieled kontra l-immigrazzjoni jfisser dan ukoll. Għaliex dan huwa wieħed mir-reġuni li setra xalq ta' nies, grazzi. Issa l-awtur Notis Marias. Grazzi, President. Il-klima politiku fil-Kambodja qed jigrava fir rigward ta' l-oppożizzjoni u l-attivisti, il midja l-attakki tarhom ta' kuljum, kundanni arbitrarji fil-qrati, dan kollu huwa inaċċettabbli. Speċjalment fid-dawl ta' dikjarazzjonijiet pubbliċi tal-Prim Ministru Kambodġan dwar każijiet il-qorti li għadhom għaddejjin din hija interferenza fil-każijiet ġudizzjarji rridu s-sistema politika li taħdem tajjeb L-istat irid jiggarantix l-istat ta' dritt, l-libertà tal-espressjoni, l-assoċjazzjoni ħielsa. Il-75% tal-artijiet ġew konfiskati, ikkapparrati minn ftit iżejn. Aħna rridu nibatu messaġġ b'saħħtu lil Kambodja sabiex ma jibqa' ma jibqax għaddej il-ftejm li hemm l-Unjoni Ewropea jekk ma jirrispettax drittijiet tal-bniedem. Grazzi. L-issur Notis Marias l-awtur li jmiss Petras Austrevicius. Mr. Chairman, Madam High Ingrazzi, Signora Rappresentantoli, kollegi. Permettu li nagħti ringrazzjament l-delegazzjoni ta' oppożizzjoni Kambodġana li qiegħda flimkien magħna fil-Kamra. Wish to thank you. Nixin ringrazzjakom personalment għal ġlida tagħkom lejn il-pluralizmu fil-Kambodja għal bosta u bosta snin. Dak li hemm dej fil-Kambodja lilna iħassibna kull ma jmur dejjem iżjed flok tinħata f'opportunità li tingħata mill-elezzjonijiet fl-2018 flok modija ta' rikonċiljazzjoni, rispett ta' drittijiet umani flok miżuri biex naqsu il-faqar edin naraw repressjoni kontra l-medja indipendenti, soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni. Dan kollu jeħtieġ jitwaqqaf minnu fih kemm soħa u priġunieri politiċi oħrajn għandhom jinħelsu. Sem nasi fil fatt għandu jingħata maħfra wara anki dan din it-batija kollha fadal xi sira rikonċiljazzjoni paċi dejjema u ħajja taħjar fil-Kambodġa. Uh, thank you, Mr. Trevicius. accept blue card? Taċċetta blue card sura Strevicius. Minna t-sur Tremoza, sur Tremoza. Grazzi nixtieq eh, l-Istur Austrovicius kollega mill-Litwanja pali, jekk jaqbilx li l-Unjoni Ewropea tista' tibata missjoni uffiċjali fil-Kambodja ġala darba dejjem tajnijom flus biex jtejbu situazzjoni politika tagħhom. Thank you, colleague, for this question. Grazzi tal-mistoqsija naħseb hija kwestjoni attwali m'għandniex missjoni ta' osservazzjoni għasal l aħħar elezzjoni municipali iżda fl-elezzjoni ġenerali tal-2018 f f'kooperazzjoni ma' servizz estern u delegazzjoni tagħna ġewwa Phnom Pen inkonna missjoni ta' osservazzjoni sabiex niżguraw trasparenza u affidabilità. Grazzi. Thank you and uh... Grazzi. L-aħħar autur. Tunek Kalam. Grazzi, Sir President, Signora Kommissarju, nishtiq ninaqat mal-kollega Austrefeċius fl-opinjoni tijaw dwar it tiġa ta' missjoni ta' osservazzjoni u l-ħu ta' anke ta' l-prezenza tal-oppozizjoni kambodjana. 11 il-jum ilu kemm Soka ġie arrestat u qed jiffaċċja akkużi ta' tradiment. Ma kienx hemm bidla fil-gvern għal 30 sena. U bosta mexxejja tal-Oppożizzjoni nxteħtu l-ħabs fosthom żewġ membri parlamentari. Għaxar tiem ilu il-Gazzetta Cambodia Daily kellha tala minħabba il- taxxa li kellha tħallas u bosta stazzjonijiet tar-radju wkoll kellhom jagħlqu għalla stant qabel l-elezzjoni parlamentari rridu spazju, pjattaforma miftuħa sabiex l-elezzjonijiet ta' sew jirriflettu r rieda tal-maġġoranza tal-popolazzjoni tal-Kambodġa. Grazzi. Issa fisam il-grupp EPP Stanislav Polczak. Grazzi, Sur President, tal-li tajt il mikrofonu Nixtieq nilqa' rappreżentanti tal-Oppożizzjoni kabbadjana illi jinsabu hawnhekk fosta. L-arrest ta' kemm soħa u l-akkużi ta' tradiment hija xi ħaġa ta' tħassib din l-akkuża illi kien hemm ftehim ma' setat barranin. Din jaru każa xi kospirazzjoni segreta mal-Istati Uniti. din mhix konformi ma l-istat ta' dritt għandna nappoġġjaw lill-oppożizzjoni fil-Kambodja u nistqarru illi dan it-tip ta' approċċ mhux xi ħaġa illi nistgħu napprovaw. Aħna nappoġġjaw li nibgħatu delegazzjoni. Grazzi, nandi sal mikrofonu l-ħames kallima ta' il-proċedura catch the eye l-ewwel nett is-sur Foxbiċil. Grazzi, President. Jiena nappoġġa r-riżoluzzjoni li ħanivvutaw għalli għallum stess. Is-sitwazzjoni fil-Kambodja qiegħda tigrava r-reġim tal-Prim Ministru attwali juri kemm mhux demokratiku qatt ma kien hemm legalità sħiħa. Issa il-ħaqna l qudċata tal arukazi bl-arrest tal-kap tal-oppożizzjoni. Saħan sitra għeddet li l-partit tal-oppożizzjoni xolieħ dan qabel l-elezzjoni li jmiss jekk iħoll l-oppożizzjoni mela l-elezzjoni lanqas biss ikunu validi. L-Unjoni Ewropea trid tosserva kif sejrin jiżvolġu l-elezzjonijiet fil-Kambodja jekk il-partiti tal-oppożizzjoni josfru, is-sitwazzjoni ma tistax tiġi mejjusa bħala adegwata. Grazzi il-Sur Castaldo issa. Grazzi President, nixtieq jiena wkoll insellem id-delegazzjoni kambodjana hawnhekk preżenti sabiex jibqaw jissiltu ma jaqtawx qalbhom fid-dawl tal-azliet minnaħa tal-Prim Ministru tagħhom jiena stess għext fil- Fid-dar tal-Kambodġa meta kont nistudja Pariġi, sa dan it-tant qed inkomplu kull ma jmur insiktu lil media indipendenti. Hemm problema ta' land grabbing ġewwa il-Kambodja u aħna ntennu l-appell tagħna sabiex inbidel kompletament il-klima f'rigward l-oppożizzjoni u lejn is-soċjetà ċivili sabiex ikun hemm elezzjonijiet demokratiċi reali għal elezzjonijiet politiċi tal-ġejjin u nistidnu lir rappreżentant oli sabiex tara jekk tistax tintbat missjoni t osservazzjoni sabiex din tejn l-oppożizzjoni Kambodjana mhux t tippreżenta ruha iżda temmen illi ġejjini għal pajjiż huwa tassew possibbli. Grazie, onorevole. Grazie l-onorevole Castaldo. U issa, ħotek, n-nesu President. Grazie, President. Fil-bidu tax-xar, il-kap tal-oppozizjoni kem soka ġer stat minn kelli munita parlamentari tijaw u bħadġi minn orti ġewa f'nom pen akkużat bit-tradiment briskju ta' bejn 15 u 30 sena ħabs. Il-Democratic Institute tkeċċew mill-pajis ġew imsikta bosta ilħna indipendenti fostom il-Cambodia Daily. Tentattiv ta' neutralizzazzjoni tal-mexxej tal-forza ta' oppożizzjoni prinċipali illi f'Ġunju tas sena li għaddiet kiseb ir-riżultati pożittivi fl-elezzjonijiet municipali appuntu u issa il-Prim Ministru qed jibża illi fil-elezzjoni ġenerali se jkun hemm it-tmiem tal tmexxija li l-għaddejja mill-85 sena 85. Aħna nitolbu illi kemm soka jiġi rilaxxat u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 il-persekuzzjoni tal-partit tiegħu u l-attakki fuq il-ħelsien tal-midja. Il-Prim Ministru dittatura jrid Il-Kambodja hija għanja mill-lat ta' potenzjal u nixtieq li dawn in-nies ikun jistgħu jgħixu ħajja tranquilla, paċifika fejn jistgħu jkomplu jiżviluppaw nilqa' rappreżentanti hawnhekk fosna tal-oppożizzjoni Kambodjana. Bognan Venta għal minuta l-aħħar kellem taħt kaġdijaj. Panie Przewodniczący, Wysoka Pani Przedstawiciel, koleżanki i koledzy. Iva, grazzi, Is-sitwazzjoni fil-Kambodja hija diffiċli ħafna. Il-sitwazzjoni ta' kemm sokka hija ċara, ġie arrestat. Il-pożizzjoni ta' l-oppożizzjoni hija diffiċli anke fid-dawl tal-elezzjoni. Hemm problema bid-drittijiet fundamentali drittijiet tal-bniedem, hemm elementi ieħor importanti għall popolazzjoni rurali. Il-problema tal-ħtif tal-art bil-permess tal-gvern. il-popolazzjonijiet lokali, l fqar parti tal-popolazzjonijiet il-fular tu kumpens ma jieħdu xejn. Id-drittijiet tal-bniedem imnisda fil-Kostituzzjoni Din hija kondizzjoni essenzjali anke għal kooperazzjoni bejn il-Kambodja u l-Unjoni Ewropea. Grazzi, issa biex nikkonkludu l-mikrofonu lil il Rappresentant Rappresentantoli, Sinjura Vice President, Signora Mogherini, grazzi President, il-ġimma li għaddiet, Iva, kienet ġimma kera ħafna għad-demokrazija fraġli tal-Kambodja għal kemm in-nies tal-Kambodja kif ukoll għal media ħilsa kemm sok għal mexej tal-oppożizzjoni u l-għalda l-għalqa ta' il-gazzetta Kambodja dili iżidu ma' żviluppi korra fil-pajjiż dan imma fost pasti ta' l-lu ta' stazzjoni tar-radju arrest ta' bosta membri tal-oppożizzjoni u atturi tas soċjetà ċivili. Din hija skalazzjoni dawn huma avvenimenti illi huma tentattiv tal-eluq tal-ispazju demokratiku, soċjetà ċivili u l-medja indipendenti qabel l-elezzjonijiet tas-sena li ġejja. L-użu tal-proċessi ġudizzjarji kontra l-oppożizzjoni l-politiċi u l-figuri tal-NGOs tidher li hija għandha motivazzjoni politika L-Unjoni Ewropea talbet ar rilax ta' kemm soka b'mod immedjat. Iżed kmieni din is-sena konna diġà semmajna leħinna biċ-ċar meta l-Kambodja mendat darbtejn li l partiti politiċi b'dispożizzjoni li jistgħu potenzjalment jippermettu għal soluzzjoni arbitrarji tal-partiti politiċi. Dawn l-azzjonijiet lejn il- partiti politiċi jixtu dal-ikraħ fuq il-elezzjonijiet ġenerali li jmiss u jgħedu dubju fuq leġittimità tal-votazzjoni. Dwar l-elezzjonijiet, l-Unjoni Ewropea ta' poċ ta' 10 miljun euro l riforma elettorali permezz ta' reġistrazzjoni tal-votanti aħjar uħdimna ħdimna mal-Kumitat Elettorali Kambodġan għal riforma permezz ta' dan il-proċess imtejjeb. L-appoġġ tagħna inkluda appoġġ tekniku għal aspetti ċiviċi u appoġġ lil monitorat u osservazzjoni tal-elezzjonijiet tal sejrin naraw l-ġornament li sar li beda fil- L-ewwel ta' Settembru u ħanibatu missjoni ta' esperti lejn il-Kambodġa biex insegwu l-elezzjonijiet. Delegazzjoni illi xi wħud minnkom għamlu referenza liha f'kooperazzjoni mal l-ambasċati u l membri tal-komunità internazzjonali batu lill osservaturi tagħhom Aħna dejjem ħeġġeġna lill awtoritajiet Kambodġani biex jieħdu l-passi kollha meħtieġa sabiex jiskuraw kondizzjonijiet għal elezzjonijiet inklusivi u trasparenti b'riżultati illi jirċievu il-fiduċja tal-Kambodġani intom rejtu tħassib għall-emendi li ġew adottati mill-Parlament Kambodġan dwar il-partiti. Smajt il-konsiderazzjonijiet tagħkom fuq il-possibilità li tintbagħat missjoni ta' osservazzjoni Ewropea l elezzjoni politiċi li jmiss jekk is-sitwazzjoni politika twassal proċess demokratiku kredibbli u jekk mistiedna mill-Gvern l-Unjoni Ewropea se tikkonsidra li tibgħat missjoni ta' osservazzjoni għall-elezzjonijiet ġenerali tal-Ulju tas-sena d-dieħla l-iżviluppi politiċi ħajkunu fattur importanti fl-evalwazzjoni tal- l-użu ta' din il-missjoni l-Stati membri u l-Unjoni Ewropea fuq punti ieħor importanti kienu kburin li appoġġaw l-iżvilupp tal-pajjiż sa mill-punt ta' tluqa. Aħna għandna pakkett importanti ta' kooperazzjoni mal-Kambodja fiħdan programm multianwali għal bejn l-2014 u l-2020. Il-programmi kollha tagħna huma suġġetti għal monitoraġġ u bażi ta' dialogu politiku flimkien mal-gvern. Rispett tad drittijiet tal-bniedem il-prinċipji demokratiċi u l-istat ta' dritt huma elementi essenzjali fil-politika ta' żvilupp tagħna b'monitoraġġ importanti f'dan il-kuntest. Il-kooperazzjoni tagħna hija meda twila u nista' ngħidilkom li kwalunkwe kooperazzjoni jew sospensjoni ta' kooperazzjoni tiġi evalwata fuq l-impatt speċjalment fuq il-popolazzjoni f'ira vulnerabbli fuq il-ħajjiet u l-aċċess għall-edukazzjoni dawn huma l-prijoritajiet tagħna fl-għajnuna li nagħtu lil Kambodja. Parti kbira mill-popolazzjoni għadha vulnerabbli u sejra nkomplu nagħmlu monitoraġġ ta' sitwazzjoni u nużaw il-kooperazzjoni ta' żvilupp u nagħmlu monitoraċ ta' sitwazzjoni. Kambodja ngħatat aċċess għas-suq Ewropew taħt l-Everything But Arms. Intom forsi sorpriżi da minkejja distanza l-Unjoni Ewropea illum huwa l-ikbar suq ta' esportazzjoni. Iżda ma jistax ikun hemm iżvilupp sostenibbli mingħajr drittijiet tal-bniedem u mingħajr garanziji demokratiċi għal dastan qegħdin użaw u nkomplu nużaw il-kanali possibbli kollha sabiex naħdmu u nitolbu biex ikun hemm bidla fix-xejn politiċi attwali l-Unjoni Ewropea lesta tkompli taħdem mal-Kambodja għal konsolidazzjoni ta' demokrazija u għal tkabbir bilanċjat. Aħna rridu li l-pajis jieħu l-passi kollha meħtieġa sabiex il